forza u jistaw ukoll ikunu impenjati f'dak li għandu xaqsam il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Issa nixtieq kom eżis kollegi illi delegazzjoni fis-Senat tal-Federazzjoni tal-Malazja hija preżenti fil-Gallerija tal-Viżitaturi Uffiċjali. Nixtieq nilqahom nilqa' din id-delegazzjoni hija mmexxija mill-eċċellenza is-senatur Dato Wong Fomeng, il-President tas-Senat. Nixtieq infakkar illi fir-relazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlament tal-Malasja dawn huma relazzjonijiet regolari u li ħallu l-frott tagħhom il-Malasja hija soċjetà vibranti għandha ekonomija tajba ħafna u għandha rwol importanti f'dak li għandu x'jaqsam relazzjonijiet tal-Asja Sud Orientali. Jiena nixtieq nilqa l-ħbib tagħna u l-kollegi tagħna mis-Senat. Nittama li żjara tagħkom tkun żjara li tħalli l-frott tagħha. Issa l-Onorevoli Brok għal żewġ minuti. President. Sur President, Kommissjoni, President tal-Konsil,